aħna ser nieħdu id-deċiżjoni li għanna nieħdu d-deċiżjoni xjerqa mill-aktar fis possibbli grazzi. Issa nistaw intemmu dibattitu tagħna u inkomplu bir-rapport tal-Onervali Malcolm Harber dwar id-dajes illi jintużaw għar rikreazzjoni u l-inġenji tal-ilma personali. Mr. Harber. L-ewwel Sir Haber, għal erba minuta jkjoġba. Sir President, grazzi. Grazzi tal-istudentni biex nippreżenta dan il-rapport importanti ħafna tas u waħdini. Biex nirringrazzja l-membri tal-Kumitat ukoll li ħadmu miegħi fuq din il-proposta importanti ħafna. jien qed nara ħafna mix-shadows hawnhekk nista nara Sir Andrej Xrapu u kellu rol importanti ħafna per il-kostituenza tiegħu għandu um, ehm, l hemmhekk fejn li jintużaw. Aw min jgħid il għaliex għandna bżonn regolamenti li jkunu armonizzati frigwat tal-prodotti. Nasab li l-ewwel net huwa importanti li niftakru kemm huwa importanti is-settur tal-produzzjoni ta' dan l-inġenji kemm huwa importanti għax għandna ħafna SMEs hawnhekk huwa stmat li għandna 37,000 um, kumpanija li hija involuta jiena nirringrazzja l librerija um, tal-li enitni hemm ħafna xogħol involuti manifatturat involuti u ħafna persuni li jużawhom. Aħna xtaqna notjenu bħal dejjem f'dan ix-xogħol għal suq waħdini u għal valur miżjud illi noħolqu dan il-suq waħdini li huwa tant kruċjali għal produtturi. Interessanti f'dan il-każ li l-ewwel dana din hija proposta li għandna għandha storja twila mill-1994 ġiet aġġornata fl-2003 u x-xogħol tagħna issa huwa li naġġornawha biex naħdmu fuq ħafna mill-kwistjonijiet frammentati li għadhom jeżistu fejn dawk li jibnu il-dajes qed jiffaċċaw problemi biex għall-isplezzjonar tal-dajes iżda anke f'rigward ta' kwistjonijiet ambjentali u ta' sigurtà li jridu jiffaċċawhom jiena se nikkota min nota li jiena ksib eh, irċevejt mill mill-industrija tad-dajes Ewropea li tirrappreżenta anki ħafna mill-oħrajn eh, indi huma interessati. Huma jgħidu li l-obbligi hawnhekk iżidu l-sigurezza u jġibu l-benefiċċji ambjentali u iwaqfu l-differenzi nazzjonali li frammentaw is so u jisforzaw il-produtturi jadattaw għal so Nasab li memx, dubju dwar l-importanza tal-ħolqien tas suq waħdini. Ġilli ninsaw li f'dawn il-blokku gżar tal-bini aħna t-noħol u spazju ekonomiku importanti. Katina Ewropea sħiħa tal-fornament u tajjeb għal-konsumaturi għal-ambjent u għal-kummerċu kol. Xinu l punti sostenziali għawnek? Jina għet li il- um, il-prestazzjoni ambientali tad-dajes huwa importanti jiena nixtieq nirringrazzja l-Kummissarju tal-li għallinja dawn regolamenti ma dawk tal-Istati Uniti u bekk għana industrija globali li qed tispunta hawnhekk u għamminna wkoll id-dettalji dwar klassifika tal- tad-dajes u dana kien dina kienet idea mill-kumitat tiegħi. Issa nixtieq nirringrazzja l-Kummissjoni tal-li aċċettat dan għax aħna minna valutazzjoni tal-impatt tagħna stess fuq din il-proposta ppreżentajnija e lill-Kunsill u huma ġew persważi mill mix-xogħol tagħna biex adottaw din il-proposta. Jekk hawn xi ħadd li jaħseb li l valutazzjoni tal-impatt huma eh, għodda li hija ridikola li ma tistax tista' tara r-riżultati hawnhekk. Kien hemm xi tibdil id-dettaljati wkoll oħrajn u żgur li se nsemmihom fl-aħħar tad-dibattitu. Jiena qed neħu pjaċir nippreżenta din proposta lilkom ġiet adottata mod unanimu fil-kumitat tiegħi u nittama li jkollna l-istess trattament mill-plenarja sħiħa għada. Grazzi, President. Grazzi, Sir Haber. Il-kelma lill-Kummissarju Tajani. Grazzi, President, eżis parlamentari, l-ewel net nishtiq nir-ingrazzja kolla kollha b'mod partikolari l-President Harber, illi huwa rapporter tal-proposta illi waslet sabiex għanna nsibu ftejim dwar eh, din id-direttiva marbuta mad-dajs li jintużaw rekreazzjoni. kreazzjoni Aħna qegħdin nifukaw fuq il-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-exhaust billi ndaħlu limiti aktar severi. U koll tiedet l-okkazjoni sabiex id-dajes li jintużaw rekreazzjoni jiġu konformità mal-qafas leġislattiv. Kif ukoll l-obbligu tal-organi ekonomiċi. Nistaw nejdu illi l-bidliet ewlenin li kienem itejbu l-protezzjoni tal-ambjent u l-impatt ta' settur ta' dajs intużaw rekreazzjoni fuq l-Unjoni Ewropea kollha direttiva li qed tiġi proposta infatti qed preveti t-tieni fażi għall emissjoni tal-exhaust illi għandhom jitnaqsu b'20 fil-mija l-emissjonijiet tal-ossidi tan nitrogenu u 34% dawk tal-partikolati. Aħna u koll għazina li konna strateġija illi apparti li tipproteġi l-ambjent, tipromuvi u koll il-kompetitività tal-industrija tal-Unjoni Ewropea ta' dajes intużaw rekreazzjoni nixtieq nisħaq kemm importanti dan is-settur hemm 37,000 intraprizi illi għandhom aktar minn 230,000 impik dirett illi ġenera 20 biljun euro fl-2000 u 12 u 97% ta' dawn l-intraprizi huma intraprizi żaru ta' daqs medju. Il-persuni fl-Ewropa illi jipprattikaw attivitajiet marbuta ma' settur tal-baħar huma 48 miljun u 63 miljun minnhom jużaw eh, dajes tal-burdjar li jaħdmu bil-qluħ jew bil-magna. Bekk huwa importanti illi jkollna intervent leġislattiv ta' dan it-tip. Wara diskussjonijiet mal-partit interessati u l-aġenziji kompetenti aħna u l għallinejajna il-limiti tal-emissjonijiet illi eh, ġo proposti ma dawk tal-Istati Uniti. Aħna proponejna u koll mekanizmu ta' tranzizjoni sabiex nejnu l-intraprizi zaru ta' daqs medju sabiex jadegwaw ruħom mal-limiti ta' emissjonijiet aktar severi. Il-pakket li għet niteċidu dwaru illum huwa eżempju fejn hemm żwieġ ta' interess bejn il-politika ambjentali dik u dik industrijali li għana qegħdin dejjem nippruvaw nippromovuha aktar fil-leġiżlazzjoni Ewropea sabiex nappoġġaw il-kompetittività tas-sistema industrijali. Issa dwar il-kategorija tal-inġenji tal-ilma personali Edin naraw illi il-klienti drawhom dawn il-kategoriji u eh, biex jidra biex jerġgħu jidraw kategoriji oħra eh, ikun hemm bżonn ta' eh, kategorija disinta dajes ġodda u dan jista' jkollu impatt fuq bosta persuni. Biex dan isir biex isir din il-bidla hemm bżonn ta' dibattitu mal-partijiet interessati aħna iddeċidejna li nħallu dan il-punt sabiex jiġi indirizzat fir-rieżami tal-liġi dwar il- dajes li ntużaw rekreazzjoni. U bekk zammejna l-kategoriji li diġana dwar il-limiti tal-emissjonijiet tal-ħoss ġi indikat illi bħalissa mhux il-waqt illi nibdluhom l-istorbju il minn dawn l-inġenji jisir minħabba fatturi differenti. Nistaw nadottaw miżuri fuq livelli lokali, f'żoni sensibli mingħajr ma nibdlu l-inġenji u bekk aħna sibna alternativa fl-artikolu 5. Meta nħarsu lejn il-qoddim, aħna deċidejna illi ndaħlu il-xogħol eh, viżavi l-aġġornament ta' direttiva anke fil-konfront tal-emissjonijiet tal-exhaust u il-kategoriji tal-, -kategoriji tal disin tad dajes. Ma nistawx imbasru ser namlu fil-ġejjien imma żgur ser navvalwaw bir-reqqa il-possibilità illi namlu aktar progress u nħarsu l-ambjent. Aħna ser inqisu wkoll il-ħtiġijiet kollha ta' tkabbir u impjiegi u ser natu attenzjoni partikolari lill-SMEs. Grazzi tal-attenzjoni. Thank you very much, Commissioner. And just now... Grazzi ħafna, Kummissarju. Sanati il-kelma l Sur Tartarella. Minix qed naraħ. Mela. Il-kollega t jitjoġbok, għandek il-kelma. Kummissarju, Viċi President, signori, l-ewwel net nixtieq ngħid prosit lil Malcolm Harbour il-President fil-għaxxol eċċellenti fuq f'dan il-Kumitat fuq il- il um, il għal rekreazzjoni u ma nix ninsawa u koll il-, il, il Um, l-water scooters u eh, l-inġeni l-oħra. Għamel xogħol eċċellenti hawnhekk u Malcolm Hobb diġà semma li hawnhekk kellna proposta tajba ħafna mill-Kummissjoni fl-aħħar mill-aħħar biex inħarsu lejn dan is-suq u għal dan dan id-dajjes għax eh, fortunatament tista' tieħu id-dajes tiegħek il-Ġermaniżi jew oħrajn u tmur f'kwalunkwe l-met u ibħra u għamnek għanna servizzi tal-konsumaturi u dana ifisser valur misjut. Jiena ninsab gratu koll li l-valutazzjoni tal-impatt illi saret mill-parlament mil kella applikazzjoni prattika u se twassal għall-insib ta' xenzjati tajbin li jistaw jagħmlu dawn il-valutazzjonijiet jekk ikun possibbli biex nipperswadu il-kolleġlatur illi hawnhekk din id-direzzjoni se tipproduċi riżultati. Nittamaw li nistgħu nagħmlu hekk. Eh, eh, eh, President, Viċi President, din il-proposta hija ta' eżempju eċċellenti ta' kif xogħol tekniku jista' jintuża u jsir biex iċ-ċittadini Ewropej jistgħu jiksbu valur miżjud mill-Unjoni Ewropea bħala espert legali nista' nitfa' daw legali fuq dan. Ksibna konsens fil-kumitat li ġie adottat mod unanimu. Jiena żgur li se nizguraw li dawn din direttiva dwar id-dajes li jintużaw rekreazzjoni eh, se tikkonformi mal-qafas mal qafas ġdid tal-Lisbona u, u jista' jintuża. Il-President jista' jgħid l-istess ħaġa f'rigward rigward tal-piroteknika u kollu se jkollna diskussjoni simili għada. Is-sur eh, repal eh, minuta jgħaġbak. Sur President kien ta' pjaċiru ta' nur illi jiena kont il-shadow għal grupp tal-isti illi jaħdem fuq il- il dajes li jintużaw għal-rekreazzjoni u l-inġenji tal-ilma personali. Nixtieq nirringrazzja Sir Haber għal kooperazzjoni tan tajba bil-bitmexxija tiegħu wasanna r-rapport eċċellenti li se promuovi l-protezzjoni tal- tal-konsumaturi u l-ħarsin eh, ambientali. Ittejjibna s-sigurta, per eżempju, il-traċabilità tal-vetturi, il-prevenzjoni tal-accidenti, meta il-dajes jinqalbu. u nsemmu il-sigurezza tal-inġenji, tal-gas jew tal-dawl, jiproteġi l-ambjent u koll importanti eh, għax il-biofuels qed jiġu promossi. Jiena kuntent illi din ir-riforma tappoġġa wkoll l-intraprendituri fil-fdan is-settur tad-dajes u iwasanna għal Ewropa sostenibbli u sigura. Isur sur Mendes għal Minuta ta' nofs. Grazie ħafna, President. Jina nista niskellem fil-qosor fil u koll. Nishtiq nirringrazzja minn qalbi il-kollega il Haber għal kooperazzjoni intensiva tiegħu fejn il-Kumitat adotta b'mod unanimu dan il-din il-proposta. Um, dana juri kem ħadem tajjeb. Jina kelli dubji dwar il-xol il xol tal komissjoni xikultant. U is-suġġerimenti jiġu eh, jiġu mresqa mod vertikali, iżda din hija soluzzjoni alternativa fejn kenna valutazzjoni tal-impatt, sigurezza għall-ambjent għall-utenti u l-ambjent jingħata l-importanza tagħha. Importanti li nimxu l-qoddim fil-gwar ta' sigurezza unek u Malcolm semma unek u studja jekk huwa possibbli li konna licenzja Ewropea. Għax mux billi kollok il-vetturi siguri, iżda dawk li jisuqom irridu ikunu konformi u koll. U nittama li l-Kommissjoni tatina eh, l-opinjoni ċara dwar dan. Apparti minnek, Nasab li nkunu ħdimna mod tajjeb ħafna dana se jgħaddi għadda nittamaw bekk ikonna su internu kol. Għawnek, mela għal-minuta il-Sinjura Suzi De Martini. Grazzi, President, Kommissarju, kollegi. Nishtiq nesprimi kem eh, il-prosit minn għandi li surħaber fuq dan il-proġett. il, il, dan il eh, proġett Dan huwa tal-ikbar importanza għal pajjiżi l-Italja. Importanti wkoll li niżguraw li kull min qed jom jinsab eh, ikun sigur. Ħafna persuni nqatlu fl-Italja minn dawn l-inġenji ta' rekreazzjoni mingħajr ma sewwieqa jindunaw li jkun hemm xi ħadd fil-baħar importanti u għawnek qed nindirizza il-komissarju illi il-persuni li qed jomu iżjed minn mit metru il-barra ikollhom il-protezzjoni tal-bagi għandhom jintużaw, jekk in-nies mhuwiex qed nerċaw għandna nerġgħu dawn il-baga, l-użu tal-baga. Grazzi ħafna il-kellim li jmiss. Eh, prosit li relatur għax-xogħol eċċellenti u għal kompromess li intaħal. Intlaħaq. Għanna dan il-dajes ta' rekreazzjoni hemm ħafna minnhom fl-Unjoni Ewropea il-ħtiġijiet ta' sigurezza għandhom jiddaħħlu meta dawn l-inġenji joħorġu fis-swieq. Il-proposta mill-Kummissjoni tal-linja il- leġislazzjoni esistenti mal-kondizjonijiet ta' sikurezza li jinkludu l-emissjonijiet tal-gas u l-ħoss. Dan għandu xaqsam ħafna dajes differenti mhux biss il-dajes bil-loħ jew il-jozz jew il-dak bil motorizza iżda dawk li jkunu iżar li um, eh, bloutboards jew bil-magni differenti importanti għax illi dawna jkunu konformi mal-ħtiġijiet tal-sikurezza jekk jiddaħlu fis-suq. Dan huwa importanti għall-konsumaturi ovvjament. Għadna nenfasizzaw illi fis-settur tad-dajes li jintużaw rekreazzjoni hemm iżjed minn 37,000 intrapriża ħafna minnhom huma SMEs f'dan is-settur. U f'dan is-settur għandna iżjed minn 270,000 impjegat. Dawn il-ħaddiema se jiġu ħajjiġu affettwati minn din il-leġislazzjoni neġa ngħid prosit l relatur Talir nexxielu joħloq ċarezza, iżjed ċarezza u definizzjonijiet e, kellu bżon jagħmel ħafna xogħol tekniku hawnhekk Malcolm prosit naħseb li vera mill biċċa xogħol tajba u ek kull suċċess hawnhekk. Isir Merski jogħġbok. Grazzi ħafna, President. Nixtieq nirringrazzja r-relaturi Sur Haber. Għal dan il bicċa xol tant tajba. Kien hemm eh, diversi mozzjonijiet fil-Parlament u nasab li din ir-riżoluzzjoni kienet essenzjali biex nizguraw illi il-situazzjoni tal-manufatturar tal-inġenji tkun konformi. Nixtieq niġbet l-attenzjoni għal fatt li l-standards meħtieġa huma standards illi ma jippermettux monopolija tal-manufatturat il-żar iridu eh, ikunu konformi wkoll. Il-dajes li jintużaw il għal-rekreazzjoni illi jkunu iżar u ma prodotti mill produtturi iżar u nasab illi dana juri bieċar illi aħna rridu regolamenti aħjar f'dan is-settur. Il-kelim li jmiss, grazzi ħafna, President, l-ewwel net. Nixtieq nirringrazzja l-ċemen tal-Kumitat tal-Imko naħseb li jistħoqlu r-ringrazzjament tagħna għax dan ir-rapport ifisser valur misjut. Naħseb li Malcolm għamel xogħol eċċellenti bir-reqqa ħares lejn id-dettalji kollha, ħafna dettalji tekniċi iċċarhom u sab soluzzjoni għal ħafna problemi. Hemm diversi punti li xtaqt insemmihom malajr malajr il-valuri tal-limiti, l-iskadenzi, il-limiti huma essenzjali jekk aħna se nżommu mal-avvanzi teknoloġiċi u nżommu niprofaw nintroduċu standards ġodda biex nappoġġawhom. Dan għandu kun utli għal kulħadd hawnhekk. Dawn l-standards għandhom ikunu globali wkoll L-emissjonijiet, l-emissjonijiet tal-ħoss, il-veloċità, il-valuri tal-limiti għandhom jittieħdu in konsiderazzjoni u koll. Nishtiq li konna bazi legali għal dawn il-dajes jew għal dawn l-inġenji li jista' jkunu ta' dannu għal saħħa tal-bniedem u bekk huwa tal-ikbar importanza ili l-valutazzjoni il-proċedura ġdida tal-valutazzjoni għandha tiġi eh, introdotta. Peress li l-biċċa kbira ta' persuni li jużawhom jixtruhom minn pajjiżi terzi. U dawn il-pajjiżi eh, terzi mhux dejjem ikollhom l-istess regolamenti stretti bħalna għandna nkunu kawti ħafna. Għax danna ikopri qasam kbir. Grazzi, President. Sur Komissarju dak li aħna qegħdin niddiskutu llum. Hija proposta tajba ħafna direttiva fuq il dawn it-tip ta' dajes Grazzi rapporter, grazzi tal-li għajmu dawn il-punti pjuttost importanti. Naħseb li din direttiva għanna l-estu għab definizjoni ta' bil-pjanijiet tagħna u nikkatter id-gozzawhom kif għedna u l-prioritajiet. Imma xi ħaġa li naħseb li importanti hija li aħna nużaw għal dan is-settur. Li fatt li aħna għażilna dan is-settur illi meta ġewwa l ambjent mhux biss qegħdin nażlu l-valuri li għadu għall-konsumatur, imma anki nizom bħala ċentrali ta' kompetitività. Illi f'dan is-settur għandu x'jaqsam mal-SMEs u li jistgħu jiġu applikati għal firxa sħiħa ta' manifattura illi jiġu kopruti. Allura naħseb illi dan żgur ħaj jiġi approvati naħseb importanti illi nisħu fuq dawn iż-żewġ aspetti l-ambjent u s ta' flimkien jagħmlu kompetizzjoni olja ta' profil għoli possibbli. Grazzi, nadu assur paxka taħt il-kaċ di President Komissarju. ħafna tip ta' bastimenti għall-użu ta' rekreazzjoni li jistaw waslu għal ċertu problemi minħabba il-mod kif joperaw fl-ilma. id-bicċa xoll li kena kienet diffiċla l-ura ta' min faħħar kol min kien involuta nir rapport Il-rapport ikopri kull tip ta' bastimenti u dajjes għal rekreazzjoni minn dawk iż-żar li jintefħu u anki iktar gbar pal-muma l-jotz. Allura li qed nippruvaw namlu huwa li konna regoli komuni għal dawk il-kategoriji ta' bastimenti aħna wkoll qegħdin nitrattaw kull tip ta' sistemi konġunti differenti pal il-magni, diesel, elettriċi. Allura rridu naraw ukoll nikalkullaw l-impatt ta' dawn il-magni, s-effett ta' sistemi u eh, il-referenza għal emissjonijiet u r-regoli u l-storbju li għamlu. Dak tiġi proposta tina sistema aktar iktar mtejba. Mr. Tajani. Grazzi, Sur President. Grazzi għall membri onorevoli tal-kontribuzzjonijiet tagħhom illi għenu biex jinwaslu għal dan riżultati importanti kemm biex inħarsu l-ambjent imma kif ukoll biex il-lan linji ta' politika industrijali għal kompetittiva jien naqbel ma' dak li qalu sur kooperati dan huwa sinjal li aħna qed nibaltu anki bħala mudell bħala tkabbir tal-politika industrijali illi ma tniġġis imma li huwa wkoll fuq quddiem għal dak li huma l-SMEs. Jiena smajt ukoll proposti interessanti tal Reverend Manders u Reverend De Martini. Naħseb li huma dejja tajbin. U sa' min nixtar iktar dwaru, speċjalment għal dik li hija il-privattiva Ewropea. Jiena tlabt il- Dea ġenerali li kollok il-licenzja Ewropea biex inti kollok, jina kun diġa kont provajt nistudja din, il-ħagġa li kollok licenzja Ewropea, iżda ma sabux bażi legali fil-qasam fejn jina responsabli li Iżda jista' jkun li konna bażi legali le fejn f'qasam ta' trasport fejn diġà għandek liċenzja uh, Ewropea għal trasportazzjoni l-xaqsam mal-merkanzija fil-ilmijiet interni. Allura jina tlaft il-tim tiegħi ta' l-Avukati Ġenerali Legali biex jikkontatjaw ma' il-tim ta' Sur Kalas biex jistudjaw ftit il-possibilta ta' di ta' jkollok reċenzja Ewropea. Dan l-istess jott għal dawn id-dajes li eh, tefħu. Wux naraw jekk nistawx fil-kodiċi marittima insibu soluzzjoni, kom informati. Fuq dak il-paketti ta' kompromess aħna nilqaw il-blum blok kollu kemmu. U però aħna għandna xi problemi bil-kompetenza tal-komitat ta' direttiva għad direttiva u għalhekk aħna batna li servizzi tal-Parlament dikjerazzjoni dwar dan fuq il-minuti ta' sessjoni plenarja. Nirgazzja kull min ħasem biex en biex natu id-deja ta' kemm importanti dan il-parti tal-industrija li qed ġemma xie xi problemi iżda dan it-tip ta' sinjali jistaw biss jgħinu l-industrija u jeħeġġu l-industrija kif ukoll SMEs li huma l-uniċi illum il-ġurnata li jistaw jippermettu illi joħolqu postijiet ġodda ta' għax-xogħol u jagħtu naqra ta' maliza taħtana. tagħna. Grazzi. Grazzi mela ngħaddu għal-rapporter suħabek. Grazzi, nirringrazzja il-kull min kontribwixi fil-fatt kozzi kienu wis ġentili dwar ix-xogħol li għamil dan huwa eh, xogħol li kiena m'għamiltux waħdi bħafna affarijiet fil-kumitat tagħna ma ngrassjakom il-qalbi naħseb eh, li r-rapporter tiegħu kollha ebu naħseb għax qed ħin qed jafas. Iżda nirringrazzja il-kull min tkellem fost Sur Schwab Mendes, is-Sinjor Ruler, ħadmet sfiq ukoll. Aħna koprejna ħafna aspetti u xaqna rifletti fuq il-fat illi aħna edin fi stadji ta' implementazzjoni. U aħna kena diskussjoni pittos diffiċli fuq eh, ċertu affarijiet, jina aħna smajna dwar il-komitologija, jina nisma bil-ħerqa biex nisma dwar il-proposta ta' kompromess mill-komissjoni, jizna aħna sewher għana li l-Parlament ikompli għamal monsoraċ ta' xqed jiġri mhux qed jiġri ma nix rwol speċifiku fil-proċeduri ta' twetti, issa jien ma nasibx li huwa biżejjed u naħseb li kollegi jaqblu li mhux biżejjed inqabdu nagħmlu du leġislazzjoni u biex qed naraw eżattament kif qed taħseb fil-prattika minħabba mod partikolari tul ta' żmien li qed jgħaddi bejn dawn l-emendi allura naħseb illi għal kumitat tiegħi u għal-komitati ta' wara hija xi ħaġa li paradossi ħankomplu naħdmu fuq u nsegwuh ma nagħmlu taraċ tiegħu u aħna palma għal komissjoni għamilna ċertu eh, titjib għal dak li huma eh, performance ambientali kemm għal emissjonijiet kif ukoll l istorbi tal-magni. Il jista' jkun li jkun hemm min induna li kien hemm għadda ħafna ħin mill-vot tal-komitat li ġara li sar f'Ġunju li għadda u l-ħin li dam sakemm għaw wasal qoddim il-Parlament. Dam minħabba li specialisti fil-Kunsill il-periti ta' għandu xosmu bastimenti imma tantx taqaw spiss imma aħna edna li aħjar iktar milli konna tieni qari nibatulhom l-ewwel qari, nibatulhom l-evalwazzjonijiet t'ampat. impatt. U mbagħad joħorġu konklużjoni, u mbagħad ikonna pakkett aħari u naqduh. U din kienet taħt il-Presidenza Irlandiża. U jiena nixtieq ringrazzja Sur Klein li kien qiegħed imexxija di għax kien responsabbli għakim servizzi tal-Komissjoni biex jipprova jilħaq dan il-qbil. Ġifieri dan jgħala il-proċedura qed nistenna bil-ħerqa biex im appoġġ għada fil-vot. Grazzi. Sinjuri, mela dibattitu għamalu, vot ħajsir għada fil 11 nofs. And next point of our program. Mela, Naddu issa għal mozzjoni e riżoluzzjoni għal ħtiġijiet tekniċi u proċeduri amministrativi.